nazzjonali meta imqabla mal-istandards fiskali tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ebda stat membru ma se jkun jista fil-ġejjieni ma jirrispettax dawn il-kriterji. Grazzi is-sur Tabajdi għal żewġ minuti.